aktar xejn fir-realtà. Jiena naħseb illi dan il-patt jista' iwassal illi ż żona ewro tkun teddida fiha nifisha għas-suq waħdini. Grazzi. Mela bekk wasalna tmiem għad-dibattiti tagħna x'kienna s-Sinjura Baba Matero għal-minuta iżda minix qed nara hawnhekk fil-kamra u bekk spiċċajna bil-diskors li ta' minuta um, xiftit minnhom kienu iżjed minn minuta, fil-fatt iżjed minn żewġ minuti. Mela, il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ir-rapport dwar il-sigurtà u um, tal-prodotti in ġenerali u il sorveljanza fuq is-swieq. Ir-rapporter jista' jitkellem. Signora Xandarmo, tista' titkellem għal erba' minuti. Kollox tista' tuża sitt minuti għax għandha erba' minuti u żewġ minuti wkoll mela. Għandek l-erba' minuti tiegħek, Signora. Grazie ħafna il-lejla tajba l-kollegi tijaj kolla nishti najċi punti f'rigward tal-dokumenti li aħna fassanna fil-komitat dwar suq intern tana għandu xieqsam mal-aġġornament tad direttivi li għanna nxaqsu eh, ma' sorveljanza fis tal-prodotti u ma' sigurtà tal-prodotti. Għamilna rakomendazzjoni fil-gwad ta' din id-direttiva biex di tiġi aġġornata. Dokument tagħna għandu żewġ parti, għandna numru ta' rakkomandazzjonijiet taħt it-titlu sorveljanza fis-swieq u nitkellmu wkoll dwar xi rakkomandazzjoni speċifiċi li għanna xaqsmu mal-sigurtà tal-prodotti in ġenerali. Din id-direttiva illi fas illi kena xiftit ta' snin ilu kien punt importanti fl iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u twassal għal titjib iżda um, l-istess għanna xi problemi għax sorveljanza fis-swi um, ehm, miex tajba. U f'perjodu ta' kriżi dejjem ikun hemm kriżi illi stat membru se se juża inqas risorsi għas sorveljanza mill mill fis-swe eh, dan huwa perikolus mhux biss għall konsumaturi iżda anki għall kumpaniji li qed jikkonformaw mar-regoli tas-suq. Aħna ħarisna lejn il-kwistjoni tas-suq waħdani fejn eh, m'hemmx kontrolli jew sorveljanza fis-suq eh, frigward tal-prodotti u dan huwa komplikat għax jekk ikollok sorveljanza xirqa fissu il-kumpanija jista' jkunu ċerti l-kompetizzjoni hija ġusta. Għax dawk il-persuni li jipprovaw jgħawġu l-kompetizzjoni jiġu skoperti u għalhekk dan huwa importanti għall-kumpaniji u anki iżjed minn hekk għall-konsumaturi. Nix nixtieq dwar il-proposti speċifiċi tagħna f'rigward ta' reviżjoni ta' din id-direttiva dwar il-sigurtà tal-prodotti jridu nifokaw fuq il-ħtiġijiet tal-konsumaturi il-traċċabilità tal-prodott trid tiżdied fis-suq. Dan huwa importanti jekk eh, inkunu nistgħu niċċekkjaw nikkontrollaw il-prodotti jekk ikun meħtieġ nkunu nistgħu nintervjenu malajr jekk eh, joħroġ biċċar li xi prodott fissu huwa perikolus. Għanna prodotti li jiġu minn pajjiżi terzi minn barra l-Unjoni Ewropea eh, kull ma jmur qed ikonna iżjed minn dan il-prodotti u għandna naċċertaw li eh, dawn huma konformi mar regoli tal-suq waħdeni. Fil-ġejjien se jkollna bżonn ta' leġżloni iżjed iżjed iffokata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 pis ta' burokrazija u red tape jekk ma nimxu skont ir-regoli. Il-konsumaturi jgħidu li spiss prodotti li xumu fuq l-internet ma jsegwux eh, ir-regoli li applikaw għal prodotti oħrajn u għal daqstant aħna ser konna nitkellmu u nkellmu l-autoritajiet ta' dwana u nassiguraw li l-sigurtà tal-prodotti ser tkun priorità kull imkien. Għanna rridu wkoll noqdu attenti biex nipproteġu li tfal tagħna lil uliedna. President, jiena mhux qed nitkellem dwar dispożizzjonijiet partikolari pozizjoni ta' tfal iżda meta aħna nkun qegħdin l leġizlazzjoni, aħna nkun qegħdin ngħidu lill-Kummissjoni li aħna rridu nirrevedu direttiva u rridu nżidu l-sorveljanza tas-suq u jrid ikollna sorveljanza tas-suq li hija konsistenti fis u uniku kollu u tagħmel distinzjonijiet bejn stati membri differenti. Aħna rridu xi tip ta' leġiżlazzjoni li tkopri kollox u jekk dan eh, jekk aħna rridu nassiguraw li ċ-ċittadini kollha iktar fiduċja fil-prodotti li huma jixtru u wkoll kumpaniji jkun jistgħu jaħdmu taħt eh, kundizzjonijiet l-istess u nisperaw li l-Kummissjoni tista' tagħmel din direttiva malajr kemm jista' jkun nistennew ukoll mill-istati membri li jużaw ir-riżorsi tagħhom biex nassiguraw is-sorveljanza tas-suq tkun tista' ssir realtà. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjura Xalde Mose. Issa ngħaddu l-proċedura tal-catch DI. Irridu nassiguraw li ser nżommu mal-ħin. mbagħad nitolbu lill kummissjoni biex titkellem u nagħlqu dan id-dibattitu. Sinjura Komi jekk jogħġbok. President, eh, mi Grazzi, President. Jiena nifrħila s-sinjura rapporter anki għal kooperazzjoni tajba li kienna. Jiena xtaqt nitkellem fuq aspet. il-parir tal-komitat itre ġifiri nerġa nsemmi xaġa li semmiti rapporter iġifiri it-talba sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista eh, terġa tara kif tista tuża l-microchips jew kella il-frekwenzi tar-radju mħabba l-identifikazzjoni tal-prodott. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm iktar traċċabilità sabiex il-konsumatur ikun fl-aħjar mm, sitwazzjoni biex ikun jista' japprezza il-prodott mindu jimbeda l-prodott sal-aħħar net. Eh, bekk ukoll l-oriġini tal-prodett u jħet ikun jaffi xinu. Għal din ir-raġuni aħna rajna li biex nidefinixxu per eżempju xi ħaġa made in France meta il-prodott ikun biss fl-aħħar fażi tiegħu ikun għadda minn Franza tkun xi ħaġa li tkun qed għalek Għalhekk hemm bżonn li għaċ-ċittadini u għall-konsumaturi Ewropej naraw x'nagħmlu grazzi. Valores che tienen estrictamente un minuto para estas intervenciones y ahora le toca a la señora Ticao. Nadu għas-signora Ticao ek joġbok. Grazzi President, jien ukoll nixtieq nifraħ lil kollega tagħna għal dan ir-rapport. Jiena nixtieq nirringrazzja għal fatt li hija aċċettat l-emendi tagħna fil-Kummissjoni u nixtieq nirreferi għall-importanza tal-istandards Ewropej li jiffaċilitaw il-proċeduri tat tenders jekk din hiex waħda normali u elettronika u li jgarantixxu wkoll li jkun hemm iktar sigurtà tal-prodotti. Għandna nħeġġu l-Kummissjoni biex tassigura li s-sostenibilità finanzjarja tal-proċess ta' standardizzazzjoni isir permezz tal- Eh, sħobija pubblika privata tagħna wkoll permezz tal-prokrismanzi annwali li eh, huwa importanti li jkun hemm biex nassiguraw li jkun hemm sistema f'saħħitha rridu nissimplifikaw ukoll l-istandards Ewropej u naqsu eh, deadlines għal abbozzar ta' dawn l-istandards. Aħna rridu organizmi ta' standardizzazzjoni biex naqsu il-ħin meħtieġ biex narabaraw dawn l-standards. Grazzi, Sinjora Zikaw u s-sanadu Sinjora Figueiredo. President, e, e Grazzi. Sir President, huwa importanti ħafna li aħna nanalizzaw ir-regoli tas sigurtà tal-prodotti mhux biss biex nipproteġu lill produtturi iżda wkoll lill konsumaturi nissimplifikaw l-standards u l-limiti ta' żmien m'għandhomx ixekklu l-garanziji li jettieġu l-konsumaturi tagħna. U meta aħna nizzaw dawn l-aspetti ta' standards ta' sigurtà aħna ma nix ninsew il-prodotti li aħna nimportaw u wkoll l-indikatur ta' fejn ikun mamul il-prodott. U għaldaqstant aħna nisperaw li l-Kummissjoni żżomm f'moħħa dawn il-punti li semmiet is-Sinjura Xaldimose u l-Kumitat tal-Industrija semma xi ftit minn dawn l-aspetti fl-emendi tiegħu wkoll u għaldaqstant jiena nisperu li f'dan il-mod aħna nkunu nistgħu nagħmlu progress fil-protezzjoni tal-konsumaturi u l produtturi u jkollna prodotti iktar sikuri ġewwa l-Ewropa. Grazzi Sinjora Figueiredo, issa nadossu Robert Mayer. Grazzi, President, fil-rapport ntqal li kien hemm progress kbir Iżda ma nidux ninsew li għanna per eżempju id-direttiva tal-ġokarelli, il-sistema RAPEX u per iżda minn keda nkollu li niftakru li jem 60% ta' prodotti ġej miċ-Ċina li mjux kontrollat mill-Unjoni Ewropea. Jena eh, naħseb li sistema s ser tejjeb is-sitwazzjoni, sistema eh, ser tejn biex ntejbu s-saħħa un nqogħdu attenti għas għal tal-konsumaturi. Jiena però ġejt konti xokjat meta rajt li eh, kwart minn dawn prodotti huma prodotti li appellaw għatfall. tfal Per eżempju, sġiet ta' tfal, nafikna rapport ta' RAPEX fuq dan il-ġimgħa l-oħra wkoll kien hemm deċiżjonijiet mill-Unjoni Ewropea li jaslu wisq tard Aħna għedin nitkellmu dwar ta' prodotti oħrajn, għafli li xi prodotti oħrajn ġew eh, projbiti, iżda ġew projbiti tar twis u ilhom prodotti perikolużi għal ħafna żmien. kol, meta nitkellmu dwar eh, prodotti li u l-kanċer, irridu noqogħdu attenti li dawn jidu inkludu wkoll fil-direttiva eh, tal ġogarelli jridu nkunu iktar ehm, nadlu iktar fil rigward ta' din is-sistema u jkun hemm iktar taċċabilità f'din is-sistema. Grazzi, issa ngħaddu s-Senjura Rajkova. Grazzi President. Għal xi żmien aħna konna nippruvaw insibu miżuri li jistgħu jtejbu u jipprevjenu mon aħjar għad kbir ta' prodotti li hija dejjem jikber u li huma perikolużi fis-swieq Ewropej. Jiena naqbel ma' rapporter rridu nirrevedu l-leġiżlazzjoni rridu ntejbu l-koordinazzjoni Sanzjonijiet fuq livell eh, eh, tal-istati membri għandhom ukoll jiġu inklużi fir-rigward tal-pubblikazzjoni mandatorji tal-analiżi tal-riskju eh, qabel ma jkun hemm it-tnedija tal-produzzjoni. Minħabba l-fatt li ħafna prodotti perikolużi ġejjin minn pajjiżi terzi u għaldaqstant jiena nemmen li huwa essenzjali ħafna li aħna ninkludu mm, dawn l-obbligi mhux biss għal produtturi Ewropej iżda wkoll għal fil-ftejim ta' kummerċ internazzjonali. Grazzi, Signora Rojtova, issa naddu Signora Westlund u sertala din il-lista tal-kelima. Grazzi. Grazzi li s-Sinjura Xaldimuż il-rapport eccellenti jena l-darbohri nishtiq nefasizza l-fat li għanna bżon ta' iktar rizorsi, għanna bżon ta' iktar spot checks biex aħna nkunu nistaw garantixxu il-sigurta tal-prodotti. Bħala konsumaturi aħna naraw artikli fil-istampa fil istampa dwar dan is-suġġett nitkellmu dwar organizzazzjonijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur li għamlu ħafna testijiet u naraw dwar ħafna problemi oħrajn. Iżda dan ukoll qed minna l-fiduċja tal-konsumaturi jista' jkun fatali wkoll mod partikolari għat-tfal dawn huwa prodotti li jinbjaw fil-ħwienet suppost huma sikuri iżda mhumiex. L-iktar ħaġa li importanti skont jena hija l-kwistjoni tal-kimika, hemm ħafna prodotti li għandhom kimika ġo fihom li eh, għalkemm huma projbiti fl-Unjoni Ewropea xorta nistgħu insibuhom huwa diffiċli l-konsumaturi jifmu dan il-fattur u li jifmu li f'ċertu prodotti hemm problema għal daqstant irridu noqogħdu attenti u naħdmu aħna biex inneħu dawn il-prodotti minn fuq is-suq tagħna u nippruvaw nwafqu lill konsumaturi mill-produtturi milli jpoġġu dawn il-prodotti fuq is-suq. Grazzi. Grazzi u se nagħlqu dan id-dibattitu billi nisimgħu lill-Kummissarju is-Sinjura Damanaki. Nishtiq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lis sinjura Damanaki għal prezent tal-li qiegħda hawnhekk magħna u tal-li semat birreqqa dan id-dibattitu u wkoll eh, dibattiti oħrajn li semat waqt din il-sessjoni plenarja. Grazzi. Grazzi President. Din kienet diskussjoni interessanti ħafna. Kważi kienu kollha nisa in-nies li tkellmu. Fisem il-Kummissjoni jiena nixtieq nifraħ lil parlament fuq ir-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-reviżjoni tal eh, stat direttiva tal-sorveljanza tas-suq u nixtieq ngħid li din il-Kummissjoni tilqa' riżoluzzjoni u tilqa' wkoll kwalità għolja tal-kontenut tagħha dan jirrifletti fid-dettal l-intenzjonijiet tal-Kommissjoni kif se tagħmel reviżjoni. Aħna nabżon ta' eh, qafas ta' sorveljanza tas suq li jkun ċar u effettiv. Irridu qafas li jassigura li jkun hemm suq tajjeb għal prodotti sikuri u għal daqstant il-Kummissjoni ġabdiet konsultazzjonijiet estensivi ma' għat ta' stakeholders biex tara kif tista' tilħaq blaħjar mod dan lan. Tipprova ssib soluzzjoni korrenti f'setturi varji tal-produzzjoni. Il-Viċi President u koll il-Kummissarju għal-blu li ser jaħdmu fuq is-sorveljanza tassu u fuq ir-regoli tiegħu. Il-Kummissjoni ser tassigura eh, li l-konsumaturi ser jibbenefikaw minn prodotti sikuri għal daqstant. Aħna nixtiequ nassiguraw u nikkjarifikaw li ser intejbu il-protezzjoni u s-sigurtà u s-saħħa tal-konsumaturi. Irridu kol, noqogħdu attenti għall possibilitajiet ta' fondi tagħna u rridu nirrispettaw ukoll il-kompetenzi tal-istati membri. Ir-regoli għandhom jidentifikaw kif suppost u jirrispondu għal l-emerġenza li jistaw jinħolqu minn riski ġodda u nemmen li hemm riski ġodda fil-katini eh, ta' provista globali. Jiena nemmen ukoll li għandna nagħtu importanza speċjali l-tfal. Fl-istess ħin ir-reviżjoni għandha toffri Eh, livell indaqs sal operaturi eh, ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea u tnaqqas ukoll l-ispejjeż amministrattivi bla bżonn. Irid ikun hemm konsistenza bejn ir-regoli ta' sigurtà ta' prodotti ġenerali li raw fid-direttiva tal-sigurtà tal-prodotti u r regoli li hemm fil-pakket tal-2008. Irid ikun hemm sigurtà obbligazzjonijiet iktar ċari tal-prodotti għall eh, operaturi ekonomiċi u dawn ser jiġu stabiliti. Mekkanizmi għal kooperazzjoni u koordinazzjoni għas sorveljanza tas-suq fl-istati membri ser titjib ukoll. Fl-aħħar, il-funzjonament ta' sistema tal-erta maġla, il eh, RAPEX, ser tingħata aktar importanza din is-sistema hija importanti ħafna u tintuża diġà f'kooperazzjoni maċ-Ċina u pajjiżi oħrajn. Aħna għandna nużawa biex niffaċċjaw l-isfidi kollha li qed niffiċċjaw hawnhekk. Il-Viċi President Tajani u l-Kummissarju Dalli ser jagħmlu proposta konġunta għal afas eh, legali għas sorveljanza tas-suq. Grazzi għal darbohra di riżoluzzjoni ferm importanti. Grazzi ħafna, sinjera Kommissarju. Dan il-kontributi għala id-dibattitu tagħna l-votazzjoni fuq din il-proposta riżoluzzjoni ser isir għada f'nofsinhar. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna